sa tal-grupp tal Ede, is-Sur Atkins mux se jibqa membru tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Il-konferenza tal-Presidenzi fil-laqa ta' 8 ta' jannar tal-2008 b'konform, disa, skużawni, b'konformita ma' artiklu 42